fuq tal-idomide. L-ewwel kellim is-Sur Gonzales Pons. Is-Sur Gonzales Pons. Grazzi ħafna, Signora President. Ah. għaliex dan il-punt, għax dak kien dik kienet droga eh, vintata mill-laboratorji mediċi nazisti u toħloq eh, deformazzjonijiet trabjadhom għadhom jitwildu u il-bejħu distribuzzjoni ta' din id-droga fost nisa tqal u ħafna gajnikoloġisti u tobba jipreskrivewa fuq <clears throat> u bħala riżultat iktar minn 10,000 tif tarbija twil mingħajr b'ċer b'ħafna difetti. Il-vittmi kellhom jistennew 50 sena, 50 sena, sakemm xi ħadd f'pożizzjonijiet ta' gvern Ewropew ara f'dil problema u ikkoreġew dil problema. Ferra dilemma kbira fl-istorja, problema kbira anka waqt it-tqala għand dawin l-eluf ta' ommijiet ħafna drabi raw li l-uliedhom jitwildu mingħajr ħadd ma aċċetta responsabilità u ħadd ma qal li jiddispeċih li kien ħadd ma refa responsabilità. Daw it-tfal <coughs> sofrew qatih u qatt ma kellna dan din id-diskussjoni fl-Unjoni Ewropea u għandna bżonn eh, li wara 50 sena ma nix tweġiba dwar dar pajizi taħt id-datarjot tal-ġeneral Franco tlet snin din il-problem din il-medicina tneħħit mill-iċkafef tlet snin wara illi indun wara indun li indunajna bdil problema lebda parti ma qablu biex jirriżolvu l-problema ta' dawk li kienu ġew affettwati minn din il- tal-jidomide din medicina illa li xpajizi ma l il-problema insew il-problema insew il-sal-1975 baqaw jinsew il-vittmi f'kienu fost il-ġenerazzjoni tiegħi qed jgħid il-kellim il-gvern ġermani u dak Spanjol qatt ma refaw responsabilità ta' din u aħna rridu niddefendu dim il-pożizzjonijiet tagħna fil-Parlament. Il-vittmi qegħdin jgħidu li situazzjoni tagħna tagħhom qiegħda tmur għall-lar mingħajr l-ebda rimedju reparazzjoni għada ħajkun tar twiz għandhom bżonn il-ġustizzja daw. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss is-sur is-sur Grote. Grazzi ħafna, Sinjura President, eżis kollegi. Huwa ta' dispjaċir ħafna li aħna għaddin hawnhekk daqshekk żmien u snin wara l-iskandlu <clears throat> li seħ li konna nitkellmu fuq disa mit vittma illi ma ġewx kompensati kif suppost sissa u m'hemm soluzzjoni sissa u jina gratu kol il-kummissarju illi qed hawnhekk fostna lejla u li aħna qegħdin eżerċitaw eh, pressjoni fuq il-gvernijiet ta' pajjiżi differenti, stati membri differenti li autorizzaw dan it-talidomide għandu jkunem font u kumpens u jaħħaġa urġenti għax il-vitmi għandhom problemi kbar kull-jum u liġdu minn daw il-konsekwenzi impoġġu pressjoni u nibatu sinjal ċar l bliet kapitali ta' daw il-pajizi mill-quta effettwati minn dal-iskandlu u fejn in-nies mill-qutam minn din il-mediċina qegħdin jgħixu. Noqogħdu nippuntaw ma noqogħdux nippuntaw subajna fuq pajjiż wieħed biss ta' mhux sejjejn il-vittmi assolutament ikunu tieq kieku naħdmu flimkien u naġixxu flimkien u nibatu messaġġ flimkien li għandna bżonn soluzzjoni Ewropea għal dawk in-nies mill-quta li ma jistgħux jiġu kompensi kompensati minn mill-font li hemm il-Ġermanja tat-talomid tat-talidomide għanna bżon kumpens urġent u naħares il-qoddim għal kunsill li mux prezent l-lum hawnhekk. Kont nixtieq li stati membri jkunu prezenti u rappresentati għaw u jkun u jisimaw dak li qegħdin ngħidu llum. Forsi għanna nibatu l-ewwel sinjal. Għan niġġieldu il-ġlieda tajba biex taw id-disa mitruħ li għadhom ma ġewx kompensati sissa ikollhom id-drittijiet tagħhom rispettati u jkollhom id-dritt u jirċievu ġustizzja fl ħata tal-ġurnata. Grazzi ħafna is-Sinjura Gerling imiss. Grazzi, Signora President. Ħafna nis jaħsbu fuq din il-kwistjoni bħala parti mill-istorja xi ħaġa li ġrat f'nofs is-seklu li għaddiet u li instabet soluzzjoni għalija dimix bis ħaġa storika, pero l-problemi, il-problemi ta' din il-medicida, medicina għadhom għaddejjin, il-vitmi u ma' membri tal-familji u għadhom ibatu għara 50 snin minħabba nuqqas ta' appoċ finanzjarju, għandhom spejjes odjerni u anka l-spejjes għal saħħithom ma jridux jgħixu ħajja ta' lussu, rridu biżejjed biex ikollhom ċerta komdità u jkollhom ħajjan nieqsa minn uġieħ kroniku ħafna minn daw il-vitmi mhumiex kapaċi u ma jistawx minħabba saħħithom li kollhom xogħol <clears throat> full time. Allura x'qed jiġri biex ngħinu dis-sitwazzjoni? Ħeq pajjiżi differenti fl-Ewropa jiffaċċjaw il problema b'mod differenti u aħna nafu fil-Ġermanja il-gvern qed jikkontribwixxi għal fond ta' daw sopravvissuti dan u għammetz kif wieħed jara responsabilità tal-istat u dawk li qed sofru li hemm barra l ġermania għadhom qegħdin jistennew, għadhom jistennew għall-Gvern Ġermaniż biex jindirizza u jerfa' responsabilità morali ta' tiegħu u jalloka il-fondi u s-somom ta' flus li kull sena jitnaqsu Allura li xed nitkellmu fuqha fil-Parlament Ewropew. Għalija hija kwistjoni li ngħidu l-Kummissjoni jekk joġobkom sur Kommissarju, ejna biex immexxu dil qudiem ejna biex ikollna ftejim li jkun jista iwieġeb għal bżonijiet ta' kull wieħed u waħda minn daw il-vittmi biex ikunu jistaw ikollhom tikiċċetta kumdita li sissa ġiet innegata lilhom. Grazzi ħafna. Grazzi. Is-Sinjura Becerra Basterekea. Grazzi, Sinjura Presidenta, Sur Kommissarju Arru kaza li l-lum fil-plenarja t nitkelmu fuq kwistjoni ta' fatt li ġara 50 senilu għatanna vitmi ħajjin minn min, min din il-ħaġa. X'ġara f'dan iż-żmien kollu, ħafna jistaqsu, ħafna mill-vitmi għadhom qed jitolbu ġustizzja għadhom jitolbu il-garanzija ta' ħajja bċerta dinjità limitata għal-menu. Dinja parti mill-istat mill-istorja ta' pajiza u biex nevitaw dizastri farmaceutikali oħra. Skont modell ta' riċerka u trasparenza. Imma fuq id-dwar daw it-tfal illi, illi, illi kienu vitmi għadhom ma jistawx iħalsu għal kura u attenzjoni medika li għandha bżonn. U f'dan id-drama kollu rridu rridu inwieġbu b'mod ta' ġustizzja lejn dawn lejn daw il-vitmi li għadhom ħajjin illum. dawn huma affettwati u rċivew għajnuna finanzjarja mill-fond mil u sissa għadhom ma ġewx ħadd għadu ma ftakar fihom. U hemm u hemm azzjoni għaddejja u wasal iż-żmien ta' azzjoni biex intemmu di diskriminazzjoni u bla dubju irridu nistabilxu protokoll fil-Unjoni Ewropea kif din it-talba bil-fom titlob biex bekk iċ-ċittadini kollha mill-quta jistgħu jirċievu l-istess kumpens. Aħna rridu naġixxu għajdew min għax ħaqhom li aħna ngħinuhom u anka m'hemm xejn għal fl-Unjoni Ewropea li tkun milli tkun diskriminat. Is-sur ek. Signora President, Kummissarju, Dan id-diżastru ta' dil-medicina huwa wieħed mill-ar diżastri mill-industrija tagħna tal-farmaceutiċi wara testijiet fuq l-annimali ta' din is-sustanza u l-falliment tiegħu għandna iktar e, prova ta' sistema kollha kemm minkejja daw it-testijiet il-problema ta' dan it-talodomate e, kienet baqet fizjet minn 50 pajis ġiet immarkitjata bħala prodott tajjeb, inkluż għan nisa tqal minna testijiet li, li twetqu bej 5 tarbija twildu bl-effetti koroħ ta' dan, ta dan il, ta din il-medicina kif ukoll ħafna eh, eh, miskariġis li saru. u dawin il-vitmi l-lum il-ġurnata dom assistaw għasandom flus biex iħalsu għal-kura medika tagħhom. Allura l-Unjoni Ewropea trittejn u l-vitmi kollha għandhom jirċivu kompens u għola e, u għacċess semplifikat għal-saxħa u l-medicina għandhom bżonn iktar sigurtà soċjali fl-età ta' xuħija tagħhom għandna dovelli ngħinuhom li għamlu dan Jien assolutament konvint illi b'dan is-suq uniku li l-Unjoni Ewropea għamel għal kumpaniji farmaceutiċi inkunu nistgħu nagħmlu sistema unika biex nagħtu appoġġu kumpens għal vittmi ta' diżastri farmaceutikali bħal dawn li huma parti dan huwa parti eh, mill mill-mandat tal-Unjoni Ewropea jiena parti mill-Kumitat mil Envi u għanna noħorġu bċeb ħafna bregoli iktar stretti għal farmaceutiċi u l-industrija tagħhom. Irridu nipromovu eh, aċċettazzjoni aħjar imma fuq kollox il-daw il-vitmi għandhom ħaqhom ġustizzja. Ġustizzja xi ħaġa li għandhom ikompli jsiltu fuqha aħna fl-Unjoni Ewropea nippruvaw inkunu eh, dawl tal-ġustizzja. Willy Brandt qal kien qal li l-politika tinsab fil-fetika ma naħsibx li għandi bżonn inżid xejn ma dan. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Evans għal ħafna snin is-sopravvissuti ta' din il-medicina orrenda eh, għadhom għadhom ibatu minna. Il-kostituenti tiegħi f'Wales hemm fosthom daw il-vitmi u għandna nagħmlu l-almutana biex nassiguraw li jkun hemm azzjoni li issa tittieħed azzjoni li li ħafna biex issir. Aħna nafu li l-kampanja għadha għaddejja u rridu nassiguraw li l-fatti kollha joħorġu fid-dawl dwar ir-rwol tal-gvernijiet eh, eh, f'dak li għandu biex jaqsem mal-ġuri tal-1970 u l-iskandlu tal-Lodi Majd e, provi, provi importanti ħafna e, sparixxiet u il-vitmi għadhom qed jistennew kumpens pal riżultat ta' da kollu. Waqt li ċerti sopravvissuti irċivew ċertu appoġġ, oħrajn ma rċivew xejn. Aħna rridu gwaljanza u ġustizzja għal sopravvissuti kollha fil-pajjiżi kollha mill-quta bħala rappresentanti eletti aħna rridu nassiguraw li daw ikunu prezenti rridu nħarsu lejn il-qafas Ewropew biex aħna naslu għal dan. Daw diġa, daw il-vitmi diġa ilhom jistennew iktar minn 50 sena, iktar minn 10,000 tarbija mad-dinja kollha ġew affettwati minn din il-mediċina errieda. U emmin jgħid li n-numri huma fermola, hemm provi biżejjed dwar is-sofferenza kontinwa u l-ħtiġijiet ta' saħħa ta' dawk is-sopravvissuti. Studji dettaljati seħħu fl-Renju Unit u fil-Ġermanja u juru kemm urġent kemm hum urġenti dawk ħtiġijiet. Kien hemm min-naħa l-oħra ta' din il-kamra biex kun hemm ġustizzja għal din il-ġlieda ta' 50 sena jien naħseb wasal iż-żmien li naġixxu biex ngħinu nikkoreġu ħsara enormi li seħħet. Grazzi l-Onorevoli James issa, Diane James, l-ewwel ħaġa nixtieq nifraq u nirrikonoxxi il-vitmi ta' tal-odmajt mal ewropa kollha u dak li jikkampanjaw eh, għall fi f'din F'da, f'Mejju 2015 disa xurilu MPs ta' kull grupp f'dan il-Parlament insistew li hemm bżonn issir tinsab soluzzjoni għall-iskandlu ta' nuqqas għal daw il-vitmi. Soluzzjoni għal il-problema ila 60 sena biex jisir f'daw is-60 senin sena is-sistema tal-Gvern Ġermaniż u l-farmaceutiċi għamlu kull ħaġa possibbli biex jipprokrastinaw u t-tattika ta' prokrastinazzjoni biex ma jindirizzawx dawn l-ħtiġijiet dawn l-organizzazzjonijiet kollha għandhom jistħu mill-azzjonijiet tagħhom tajt il kelliema illi jużaw kull tip, kull loophole u kull tattika ta' dewmien biex ma jkunx hemm settlement finanzjarju. Huwa assolutament skandal skandalus huwa insult tad dinjità tal-bniedem is sopravvissuti ħafna minnhom diżabbli ħafna għadhom xorta bnedmin u għandhom jiġu trattati bid-dinjità ta' bnedmin. Jeħtieġu eh, mezzi biex huma jkunu jistgħu jiffaċċjaw il-problemi tagħhom ta' kuljum huma u jikbru fl-età m'għandhomx jiġu injorati għal istituzzjoni li titkellem u tiftaħar ħafna fuq dridi tal-bniedem u għall-individwi e, e, biex ikunu b'saħħithom għaliex huwa daqshekk diffiċli biex insibu pakket finanzjarju li jagħmilha possibbli biex dawn il-vitmi ta' tolodimajt biex jgħixu ħajja li tkun e, l-iktar faċli għalihom possibbli. Nisħaq fuq kulħadd biex jiċċensuraw il-gvern Ġermaniż u l-istat Ġermaniż u l-interessi kummerċjali ikkonċernati għal dan il għal dan id-dew minn krodil u jnuman, Disa xur u marwis wis twal 60 sena ma tistax tiskużhom. Grazzi. Grazzi e, e, il-kummissarju issa ħaj jitkellem. President, Onorevoli membri, President, grazzi ħafna tal-opportunità li tajtuni biex netkellem eh, eh, l-lum id-dizastru li qed niftakru l-lum dejjem jifakkarna fuq il-konsekwenzi potenzjalment traġiċi meta jkollok eh, meta jkollok ċerti mediċini għaddejn fis-suq. Dan id-diżastru imma serva bħala xprun importanti biex jespira eh, għal biex kun hemm leġislazzjoni farmaceutika ta' 50 sena ilu biex aħna jkollna regoli armonizzati fl-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'aqsama protezzjoni tal-bniedem tal saħħa tal-bniedem. Dan imur iżjed għal iktar minn 50 sena imma tem ħafna sopravvissuti li għadhom jgħixu daw il-konsegwenzi ta' dakinhar sopravvissuti individwi li għandhom bżonn appoġġ morali, fiżiku u għal kondizzjoni tagħhom dak li faċċjaw kuljum ħafna membri tal-Parlament Ewropew kitbu li personalment u anka l kommissjoni biex jisħu fuq il kwistjoni u biex jitolbuna biex nappoġġjawa din il-ħaġa. Jiena l-tqajt ma daw il-sopravissuri fl-Italja, l-Svezja, Spanja u r-Renju Unit u s-sena l-oħra u diskutejna il-bżonijiet tagħhom irridu nsibu soluzzjoni tajba l sopravvissutu kollha biex jass li sigura il-ħajja kwaċċerta kwalità ta' ħajja jom. Settembru 2015 jiena informajt il-gvernijiet nazzjonali ta' ħames pajjiżi konċernati fuq il-laqa tiegħi ma' rappreżentanti ta' daw is-sopravissuti bilan biex noħolqu kuxenza Li ringrazzja li daw is-sopravissuti li taqgħu miegħi għal darbohra tal-li laqgħu l-istadina tiegħi biex jipparteċipaw f'din il-laqa u biex jippreżentaw u biex u f'Ottubru jina tkellimt ukoll il tajtu kol ma' membri tal-Parlament Ewropew fuq il-bżonn illi aħna nuħol u kuxenza fuq is sopravissiti fl-Ewropa. diskutejna diversi drabi din il-kwistjoni sa mill-bidu tal-mandat tiegħi bħala komissarju ma l-Assoċjazzjoni Farmaceutika konċernata xi ġimgħat ilu jiena tkellimt dim din il-kamra fuq il-clinical trials kif tiftakru. Irrit nara li din l-industrija ta' farmaceutiċi li tuħu iktar responsabilità. Imma jrid riġi rekonoxxut taħt l-artiklu 168 tat trattat l-organizzazzjoni u delivery ta' servizzi tas saħħa u għajnuna medika li jinkludi kol ġestjoni u kol ta' riżorsi ir assenjati huwa hija kompetenza tal-Istat membru. Kif ukoll kif nafu aħna il-skemi ta' kompens bħalissa sfortunatament mhumiex kwistjoni tal-Unjoni Ewropea bħala kompetenza allura il-Kummissjoni mhijiex pożizzjoni li testabilixxa qafas għal kumpens fuq livell Ewropew. Tista' biss tappoġġja li ssib soluzzjoni po tinsab pożizzjoni politika fuq livell ta' stat membru u kooperazzjoni sinċira nisħaq fuq kulħadd illi nisħu fuq il-gvernijiet nazzjonali tagħkom u l-ħtieġa li nappoġġjaw il għanijiet tal-vitmi. L-axħar nixtieq nisħaq fuq ir-responsabilità soċjetali tal-industrija farmaceutika li li tappoġġa u tejn u tixpruna għajnuna kontribuzzjoni lil daw il-vitmi. Grazzi ħafna. Thank you very much, Commissioner. Grazie ħafna, Kommissarju. Mela, Issa fisem tal-PPE. L-Onorevoli Mikolasic, grazie ħafna President. Grazzi, President, kollegi. Sittin sena għadda. Mimindu tal-dumida eh, imbiet taħti semmiħor, imbiet mhux biss fil-Ġermanja, iżda f'ħamsin pajjiż ieħor kullimkien fid-dinja. Ġiet autorizzata f'ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u għandha kellha effetti ehm, sekundarji korroħ kien hemm tfal li ġew affettwati kellhom l-effetti sekondarji li affettwa l-qalb u l-organi l-oħra tal-ġisem. Minħabba li ħadu l-omid ħadu l-medicina u dan wassal anki għal-għajja ħafna għall-loġijat tar-ras għall-irriħat jiddispeċini li għat li għadna ma sabniex mod biex eh, ma sabniex mod biex eh, nikkompensaw il-vitmi mux biex dawk fil ġermania Meluf ta' vitmi kulli fid-dinja. U kiena manki anki minn eh, trabi li twildu mejtin għax l-omiet ħadu l-medicina. Mela, għal grupp tal-Alleanza Soċjali u l-Demokrati l-Sinjura Cabezon Ruiz. Sfortunatament il-vitmi ma ħadux risposta fuq din, ħames 500 kienem ħafna fil-Spanja, fil-Svizzera, fil-Svezja, fil-Renju Unit, dawna jibqaw ibatu mux biss Għana niprofaw nappellaw għal-responsabilità soċjali tal-kumpanija. Iżda għanna responsabilità politika tal-Stati membri u jiena nitlob il-Komissjoni hekk li tipprovaw issibu it-tweġiba li rridu għal għall-vitmi fi Spanja il-Gvern Soċjalista tal-2010 għad digred biex jipprova jagħtihom xi kumpens kemm jista' jkun malajr. Iżda mill jider dana ma kienx biżejjed U bekk jiena rrid ninsisti fuq biex il-Kommissjoni tafas fuq dan il-punt fost li stati membri u mill-Europa nagħti nagħtu tweġiba li tkun ġusta u xir għal dawn il-vitmi għal gruppi grupp tal-ħodor l-Onorevoli Rava Rivazi. Grazie ħafna, President. Grazzi, Komissarju, inti għet li danu din hija responsabilità tal-Istati membri li jagħtu kompens il-vittmi. Iżda ma konċet qed titkellem dwar direttiva eh, direttiva Ewropea fuq il-prodotti li fihom difett tal-35 għanna nirrevedu dik direttiva. Għax ma taqbilx ma' realtà jekk vittma treġixi fi żmien tliet snin wara li tkun taf il-sara. Minn mindu eh, imbiet il-medicina, dan iż-żmien, dan il-terminu għasir wis referejt għal Spanja, dan kien skandlu, kien hemm 180 vittma. Dan marru l-flola orti u minħabba din direttiva ta' 85 ġismat li l-effett fil-fat kien għadda u ma setax jiksbu kumpens mill-laboratorju Glunenthal illi kienet eh, jagħmel il-marketing tal-idamida mhix problema tal-Istat Membru iżda ta' direttiva li aħna votajna fil-85 fl-1985. Skont din direttiva l-vittmi jridu jipprovaw il-kawzalità bejn il-tbatija tagħhom u l-mediċina u l-Ġermaniżi x'għamlu? Għamlu il-prova, l prova fuq in-naħa l-oħra. It-tielet, il- għawnek għanna l-effett sekondarju. irridu nafsu biex il-laboratorji jikkompensaw lill-vitmi u dik ir-responsabilità tal-Ewropa. Eh, mikrofonu għal-kellim. Mela, fisem il-Grupp Ewropa tal-Nazzjonijiet tal-Libertà, is-Sinjura Bizzotto, grazzi ħafna President. Bejn 50 u 60 din il-medicina ġiet ġiet eh, motija l-nisa tqala mbagħad eh, biħu anki f'pajjiżi oħra fl-Ewropa u anki hemmhekk it-tfal twildu b'ħafna disabilitajiet. Aħna qed naraw il-konsekwenzi ta' din il- ta' din il-medicina ta' minnu it-tort il-kumpanija ġermanisa li ma ħadiċ aċċettax it-tort iżda Iżda hemm ukoll il-Gvern Ġermaniż li għatta l-konsekwenzi. Għalija, min jaħbi l-verità huwa kompliċi u l-Gvern Ġermaniż huwa kompliċi. U għanna dawn l-eluf li jtibatu mill-effetti. F'din l-awla qed nitkellmu dwar din il-problema fl-aħħar. Jiena naf ħafna l-persuni li batu u illi qed iservu minn fuq l-streaming dak li qed jiġri dawn huma l-vittmi. Aħna rridu l-għalfejn ta' responsabilità mill-Ġermanja bil-kumpens adegwat, Bizzejet naħbu l-verità, irridu l-ġustizzja, irridu l-ġustizzja anki għal dawk l-omijiet li ħassawhom ħatin mod inġust tal-li huma ħadu din il-mediċina. L-Onorevoli Dodds issa. il-lejla xtaqt namel fuq ir-rekord la poċti għaj għal vitmi u dawk li baqa' ħajjin mit-traġedja tal-Idamida. Eh, huma ma kellhomx il-ġustizzja ma kellhomx il-kumpens u dana jibqa' dejjem fil-ħajja tagħhom. Eh, wara 50 sena il trauma u l-idbatija minħabba l-effett tal-din il-mediċina għan-nisa tqala tibqa' hemm. Illum qed niġġieldu għal dawk li qed jgħixu bil-konsekwenzi. Iżda qed naħsbu wkoll minn qed naħsbu fuq dawk li serqulhom l-opportunità li jgħixu ħajja normali. L-screening fil-Renju Unit juri l-ispiża ehm, finanzjarja tal-li tajx bil-talidomida. Il-gvern jagħmel kontribut permezz ta' qotja taħt is-saħħa. Però ir-Renju Unit ma kienx l-uniku parti ħati wasal iż-żmien biex il-gvern Ġermaniż jaċċetta illi għandu jindirizza responsabiltajiet morali għal dawk li baqgħu ħajjin dawn il-vittmi kullimkien fl-Ewropa, fl-Iżvezja, fir-Renju Unit u fl-Ispanja u fl-Italja. Ħanifaċċaw realtà l-ispiża ta' xi bejn 18 u 25 miljon euro mhuwiex ħafna fil-fatt tal- għal setta daqsa kbira fl-Ewropa, iżda tfisser kollox għal dawn li baqgħu ħajjin u l-familji tagħhom jiena nittama li se nibatu messaġġ qawwi lill-Gvern Ġermaniż li din il-kwistjoni mhix se tisparixxi. L-Onorevoli Verhajen mhix hawnhekk l-Onorevoli Caputo. Grazie President il kwestjoni tal-idomida laqtet ħafna ħafna stati anki wara 50 sena. Għadhom qed jistennew għad il-produzzjoni tal-mediċina li l-kumpanija Gludental biss fl-2012 eh, skużat ruħ mal ħafna eh, vitmi iżda ma taċ il-danni. Għanna bżon ta' inizjativa fuq il livell Ewropew biex nagħtu appoġġ lill familji u lill vitmi biex bekk iċ-ċittadini Ewropej kollha vittmi ta' tilidomide jirċevu danni apparti mill-istat tal-oriġini. Il-Kunsill u l-Istati membri għandhom jisibu soluzzjoni biex jiżguraw id-danni għal dawn il-persuni, il-vittmi ta' talidomida u l-familji tagħhom għandhom il-bżonn assolut ta' għajnuna ekonomiku sot. L-Onorevoli McGuinness. Kemm għandi ħin? Sur President. Kemm għandi ħin? Skużani. Mela. Minuta u nofs. L-ewwel net importanti li qed ikollna dan dibattitu hawnhekk il-lejla, nixtieq nara nixtieq li kulħadd jaqbel hija jappoġġaj eh, Nick Dobrek, Craig Milwet u oħrajn. U għanna najdu li fost daw kollha li għamlu pressjoni fuqi hawnhekk għamlu hekk mod effettiv ħafna u bid-dinjità kbira u ma kellhomx jagħmluha. U naħseb li għandna narfu xogħolhom u d-diligenza tagħhom u il-dedikazzjoni um, tagħhom biex jissemmaw um, leħinhom. Jiena kontet nisma' il- nisma nara television fuq television dram um, the midwife il, il qabla fuq il-television fej kienem l-istorja ta', ta persuni li għandhom eh, kellhom tfal bit talmida Um, naf li l-gvernijiet kollha fejn dan ġara għandhom jajnu u ma nafx x'se li kspu bid-dibattitu tal-lejla, għajr li għandna komissarju um, li huwa fuq in naħatana u għandna responsabilità morali biex ma dina ma, ma nwarbuhiex mhix ħafna flus iżda il-prinċipju li nħarsuhom dawn il-vittmi diġaġi mwaqqaf għad-dinjità tagħhom għall-paċenzja tagħhom ma nix naqtaw qalbna wara dan dibattitu iżda nkomplu eh, din il-kampanja. Ingrazzjakom. Grazzi. Eh, signora Vice President, issa l-Onorevoli Gentile. Grazzi ħafna President. Eh, dawn il-vitmi tal-idomida. tal idomida tal hija kwistjoni li hija tqila ħafna fuq il-isa mażra fuq il-kuxjenza tal-politiċi fl-istituzzjonijiet u anki fil-gwad tal-responsabilità tal-danni li għadhom jitħassu fil-gwad ta' dan il-vitmi innoċenti. Għanna bis 400 fil-pajizi u dawna qed iħallsu għal mutilazzjoni li battu minna Din hija kwestjoni li jistħoq li natu attenzjoni u bekk f'dan il-Parlament li jilqa' dejjem it-talbi tal-ġustizzja soċjali qed nittrattaw il-Parlament u l-istituzzjonijiet għandhom jerfgħu responsabilità ta' deċiżjoni. Jitolbu għall atti sodi għall protagonisti ta' din il-kwestjoni tan drammatika. L-Onorevoli Peterle. President. Din it-traġedja seħħet u kien hemm inġustizzja u minħabba fek hemm obbligi morali. Id-dinjità tal-vitmi ifisser li għandna jtibu soluzzjoni u dana għandu jfisser l-kumpensa għal dawk li ġew affettwati biex ikunu jistgħu igawdu minn ċerta kwalità fil-ħajja tagħhom. Ikun xikun mill-liema pajjiż jiġu. kull persuna li ġie affettwat minn din il-medicina għandha tieħu l-kumpens. Il-Kummissjoni tkellmet dwar dan bl-ikbar sensitività u jiena qed nistenna miżuri bħala appoġġ għala u għajnuna għal-vitmi u il-familji tagħhom. Tallimna ħafna minn din traġedja. Zaj dispeċini li mux kull kull minn ġeja fetwat maħax għajnuna. Nishtiq nġbet l-attenzjoni għal-fat li għanna inkunu konsistenti. Naf kif ħiddilna fuq da qabel tkellimna dwar il-saħħa u x-xjenza. Mbagħad f'salt rajna dan f'dawl differenti. Miżuri oħra bażi ta' xjenza jistgħu jiġu indirizzati bl-istess mod. Eh, Sofoli, eh, dawna kienu konsekwenzi drammatiċi anke wara 50 sena tal- eh, għax taw tal-idemida l f'kull f'kull ħin tal tal tatqala dawna baqgħu ħajjin anki qed jixxieħu u għandhom bżonn ta' speċjalisti kontinwati L-istudji reċenti rappresentaw stampa aġġornat aġġornata tal-għajnuna li jingħataw tal-indebitajiet tal- ta' xi ftit li baqgħu ħajjin. Brispett tal-sim ta' kompetenzi wkoll bejn l-Unjoni u l-Istati Membri jiena naħseb li l-Kummissjoni tista' u għandha tintervjeni biex titlob bil-qawwa u tinsisti bil-involviment għal dawn il-vitmi kollha tal-idemide biex inneħħu l-inugwaljanzi li jeżistu mhux biss bejn l-Istati membri iżda anki ġewwa l-Istati membri skont il-sena meta twildu. Dan l-iskandlu wasal l-ewwel leġislazzjoni Ewropea fuq is-sikurezza tal-mediċini biex nevitaw li jerġgħu seħħu traġedji bħal dan u għalhekk m'għandniex inħallu dawn il-konċittadini u l-familji tagħhom waħedhom. L-Onorevoli Sojdrova. kollegi, komissarju. Grazie ħafna għat-tweġiba ta'kom. Għat-tweġiba ta'jak, Naħseb illi hemm bżonn illi għanna nħarsu li passat biex nizguraw illi l-izbalji ma, ma jiġawx jisseħħu għanna nikompensaw il-vitmi. Mediċini, l izvilup tagħhom, il-kura tas-saħħa, dawn huma kwistjonijiet li ma nistgħux inħalluhom biss eh, taħt il-tmexxija tas-suq il-Ministru ta' tas saxħa fir-Repubblika Ċeka għallinna li ma nix eh, dan kazijiet ta' talidomida fil-pajizna li setat waslet għal dan il-vitmi, iżda tana forsi minħabba l-fat li ma użajniex din medicina dak iż-żminijiet u bekk ma nix vitmi, iżda nappoġġa il-kollegi tiegħi minn Spanja ir-Renju Unit u l-Ġermanja li jgħidu li dawn il-vitmi għandhom jieħdu id-danni il-kumpens u għanna nitalmu għalġejni għanna nkunu kawti meta nizviluppaw mediċini ġodda. Is-saħħa hija l-ola priorità tagħna u mhux il-profitti mill-farmaceutiċi. Nasab li Repubblika Ċeka għandha prassi tajba hawnhekk għax il-prevenzjoni hija stretta ħafna fir-rigward tal-bejħ tal-mediċini. Onorevoli Stilla, ringrazzjak għal vittmi ta' tal-domida fil kostituenti tiegħi Lizzy għalt li illi dawn illi malli jixieħu il-bżonijiet tagħhom għal kura tas-saħħa tagħhom isiru iżjed eh, komplikati u ma jridu jgħixu iċi tajx kemm jista' jkun u jridu jieħdu jagħmlu għażliet. U dina tista' tkun diffiċli anke biex tbiddel il kxina pereżempju għax għandek bżonn u għax għandek il-, il il-Kamra tal-Banju. Għanna 6.000 vitmili li għadhom ħajjin u qed jixieħu u qed jitlu f'ħajja eh, periodu ġdid f'ħajja tagħhom, periodu fejn għandhom jgħixu b'dinjeta u bekk il-gvernijiet għandhom jgħinu aħna titolbu li l-gvern Ġermaniż jajn dawn kull kif fl-Unjoni Ewropea. Jiena kontent li aħna maqodin fil-parlament fuq din kwestjoni ah, u hekk għandu jkun aħna se nkomplu bil-kampanja tagħna f'dan is-suġġett u jiena kontenta li dan huwa l-bidu ta' dan il, dan il ta' din il-kampanja u għandha tiġi diskussa hawnhekk fil-parlament. Għax hekk xira. Allora la parola l'onorevole Gardini. Grazie tassew l-onorevoli Gardini, minuta u nofs. Grazie tassew, sur President. Nixtieq nibda mhux bl-istatistika li diġa' semmiet u mhux ħanuqgħod nirrepeti l-istorja li diġà smajna, imma billi nikwota l-President tal-Assoċjazzjoni tat Talidomida fl-Italja li qed ifakkar illi kien grazzi għall-azzjoni tal-vitmi, kif semmejt inti stess kummissarju li twaqfet il-vigilanza farmaceutika u għalhekk saru testijiet fuq qed isiru testijiet fuq il-farmaceutika qabel jiġu kommerċjalizzati, is-sena l-oħra iċċelebrajna l-50 sena anniversarju mill-ewwel liġi li tirrigwarda il-farmaceutika fl-Ewropa. Dan inżommu f'moħħna għaliex illum qed niddiskutu traġedja li ilha dejja 50 sena kien hemm ħafna gideb, silenzju u dan kollu qed ipoġġi pis fuq ħafna familji u ħafna vittmi. Wara 50 sena ta' silenzju wasal il-waqt li nieħdu azzjoni. Il-filosofu Gilles Deleuze qal illi aħna maħniex responsabbli tal-vitmi imma aħna responsabbli qudiemhom u quddiem dawn il-vitmi mhux biżejjed li noqogħdu nagħmlu skużi, aħna rridu impattu l-ħsara li saret. Impossibbli li nagħtu kompens biżejjed ħsara li saret imma tal-inqas intuhom kompens li bih jistgħu jindirizzaw id-diffikultajiet fiżiċi li għandhom tagħhom li maleta se jkomplu dejjem jiggravaw. Ejja ngħidu l-verità. Kienu kienu jipreferu li kieku kalna vot, ejja nizguraw li dan ma jibqax biz dibattitu u kummissarju nitolbok li inti tkun il-medjatur sabiex issib laħjar ftejim fos daw kolla konċernati il-gvern ġermaniż, il-kumpaniji ġermaniżi u daw kolla involuti għal ġom il-vitmi kolla jixir ilom ġustizzja u dinjità. Grazzi, kummissarju. Grazzi, naddu issa għall-onorevoli Estara Sferragut minuta u nofs. Grazzi tassew, Sur President. Kif għadna diġa ila għaddit 50 sena minn din il-traġedja, 50 sena ta' mistħija din il-medicina baqat tindbiħ. U wasla tal-ħafna sala fost it-trabi fi Spanja reġim ta' tal tatur Franco eh, kompla jahbidan kollu U hawnhekk konna qed ngħidu semmitu ukoll li kien hemm lapsus daqs li kieku tista' tinsal xi ftit żmien id-drittijiet tal-bniedem. U anke semmit il-kwistjoni tad dinjità tal-bniedem kif mhux qed tiġi rispettata, din ir-responsabilità t-intrefa minn xi ħadd għalhekk qed nitolbu l-għajnuna tal-Kummissjoni. Bla dubju ta' xejn, Ir-responsabilità taqa' fidejn il-kumpanija farmaceutika li kienet tbieħ dawn il-talidomide. U li dawk li permettew li din tkun kommerċjalizzata. U responsabilità ta' wkoll fl-istat membri li permettew li tindbih din it-talidomide. U dawn għadhom, dawn il-vittmi għadhom sallu marċivew l-ebda kumpens. Illum fil-Parlament Ewropew nistgħu nagħmlu progress għaliex għandna l-opportunità li niddefendu l-ugwaljanza. U għandna l-opportunità li ngħidu li ma ngħixu fl-Ewropa li ma tinsix lill vittmi ħafna persuni qegħdin nisofru minn din l-inġustizzja u uħut minnhom mietu koll. ma nistawx noqodu ma, ma namlu xejn għax dan il-kompli jaggrava l-affarijiet għalhekk nixtiequ li l-Kummissjoni ma tibqax neutrali iżda tieħu azzjoni, tieħu titiżomm ma naħam minnhom bil-fors biex tieħu biex l-affarijiet jimxu l-qudiem. Grazzi tassew ngħaddu issa l-proċedura catch dija jgħat il-President nibdew bl-Onorevoli Post bisilm. Grazzi tassew sur President, jina smajt b'attenzjoni dan id-dibattitu eh, dibattitu emozjonali nixtieq nirringrazzja lill awturi ta' din il-mistoqsija orali li qed titressa. Kellna disa' mit vittma li marċivew l-ebda tip ta' kumpens. Il-gvernijiet ignorawhom. Kommissarju, Inti it-għajt ma' vittmi ta' din it-traġedja u għattu kol illi illi l-problema ta' kompens mhix problem mhix biss mhix tal-Unjoni Ewropea, iżda aħna hawnhekk nirrappreżentaw li ċittadini eh, li ħadruna fl-elezzjonijiet demokratiċi u għalhekk għandu jkollna il-possibilità li npoġġu pressjoni fuq il-gvernijiet Ewropej sabiex jindirizzaw din il-problema għalhekk nixtieq nitlob lill-Kummissjoni biex ma tiqafx f'dan id-dibattitu imma tpoġġu pressjoni fuq il-gvernijiet u anke fuq il-kumpanija farmaceutika sabiex il-vitmi jirċievu kumpens kif jixirqilhom biex jgħixu anke f'dinjità. Grazzi l-Onorevoli Aguilera Garcia. Grazzi lilek, Sur President, jiena nixtieq ma mal-sejħiet tal-kollegi tiegħi li qed juru solidarjetà ma' din it-traġedja tat-talidomide. Iżda fuq kollox nixtieq nindirizza lill-vittmi ta' talidomide fi Spanja. Dawn sofrew diskriminazzjoni għaliex ma l-ebda kumpens, l-ebda tip ta' kumpens. Dawn il-vitmi u l-assoċjazzjoni li t-rapprezentom għamu dak kollu li jistaw biex jaqbżu għad-drittijiet tagħhom biex din traċedja ma tintesix. Rappreżentanti tal-autoritajiet Spanjoli m'għamlu xejn biex, jikkompensaw ma sarux biżejjed sforzi biex eh, jenu dawn il-vitmi u l-gvern il-gvern attuali ma mel lebda ħaġa sa xejn ma mel sissa għalhekk dawn il-persuni soffrew żewġ tip ta' diskriminazzjoni għax mhux biss soffrew minħabba l-mediċina, għalhekk nixtieq li inti kommissjoni kummissjoni tipprova tpatti sofferenza li ġarbu dawn il-vittmi ta' taridomide Fi Spanja dawn il-vittmi twildu morda mingħajr ebda ħtija. Grazzi għaddu issa għall-Onorevoli Marjas. Grazzi tassew, il kwissjoni ta' talidomida kienet xi ħaġa li tkellimna dwara eh, fil-komitat tiegħi. U kulħadd qabel illi għandna immexxu l-qoddim din il-kwistjoni għaliex hija kwistjoni li tikkonċerna b'mod partikolari lil Spanja, speċjalment taħt id dittatorjat id-dittatorjat Frankofen inħeba kollox u dan japplika ukoll għal vitmi oħra fil-Belġu, fil-Ġermanja u l-bqija. Il-kwistjoni hi ser nagħmlu issa. Ser ikollna nagħtu xi tip ta' kumpens lil dawn il-vitmi, dan it-tip ta' kumpens irrid jitħallas mill-kumpanija farmaceutika Ġermaniża u mill-Ġermanja stess għaliex huma ma għamlux testijiet adegwati fuq dan il-prodott, ir responsabilta ta' wkoll fidejn il-pajjiżi li ma kontrollawx u ma testjawx dan il-prodott qabel daħluh f'pajjiżhom. Għalhekk, Sur Kummissarju, il-Kummissjoni għandha wkoll tagħmel sforzi għal-kem dak li jattinti minn kajja, dak li jattinti li dan ma jaqax taħt il-responsabilta tijak. Grazzi naddu issa għal-Kummissarju Andrew Kaitis. Sur President, onorevoli membri tal-Parlament, naqbel ma'kom il-kol, mija fil-mija. Ejja naħdmu fl-imkien. Jena kont involut ħafna mill qrib minn dawn l-affarijiet, id-diskutej dawn l-affarijiet mal-gvernijiet. Imbagħad għajjimt ukoll kwistjonijiet mal-industrija farmaceutika. U bdejt nipprova nara l-fejn tieħdu dawn id-deċiżjonijiet. Mhux veru li ma sar xejn, ċertu affarijiet saru, imma mhux bizzejiet immista dawn il-persuni li qegħdin jixieħu li għandhom iktar u iktar problemi x'qed jixieħu u rridu noppoġġawhom illum x'inhi s-soluzzjoni. Ejdu li x'inhi s-soluzzjoni, ejdu li kif ħansolvu dawn il-problemi aħna analizzajna is-sitwazzjoni legali u mhux faċli biżej, mhux faċli ħafna, mhux biżejjed li tajdu li kummissarju għamel hekk, jiena lest li nagħmel il-ħila kollha tiegħi llum għadda ġimgħa d-dieħla, jiena lest li nagħmel il-ħila kollha tiegħi imma diffiċli ħafna biex tagħmel soluzzjoni jiena tabib u Għalhekk nemmen illi dal-affarijiet li diġi ma mal-gvernijiet nazzjonali. Imma, kien hemm qal għalfejn mawx il-Kunsill. Kulħadd għandu jkollu għandu poġġa pressjoni fuq il-gvernijiet biex anke dawn id-diskussjonijiet isiru fuq livell tal-Kunsill, iva jiena dan ser namlu. Imma irrid nara li tittieħed azzjoni komuni biex naħdmu flimkien. 15 ilu jiena diskutejt dan mal-industrija farmaceutika saqsejtom. Għattilom li għandhom responsabilta morali. Għalek, ibatu li wkoll l-opinjoni ta'kom, ejdu li jista' jsir. Għalhekk forsi nistgħu introduċu regoli ġodda, imma għandna bżonn eh, għodda konkreta li nistgħu nużaw. Mhux billi noqogħdu ngħidu stqarrijiet, billi noqogħdu nagħmlu stqarrijiet mhux biżejjed, iridu affarijiet konkreti. Jiena lest li nisma' u lest li nkompli insegwi din il-kwistjoni u nipprova nsib kwalunkwe soluzzjoni konkreta li tista' potenzjalment tejn lil dawn il-vitmi. Dan nixtieq nagħmlu ċar, imma kif semmejtu intom stess din mhix biss responsabilità tal-Gvern Ġermaniż. Naf illi l-Gvern Spanjol ma milx biżejjed fl-opinjoni tiegħi. Imma rridu niddiskutu mal-Italja, ma' Spanja, ma' Renju Unit, mal-Iżvezja, mal-Ġermanja u anke mal-industrija biex naraw x'jista' jsir biex niksbu progress irridu soluzzjoni prattika. Jien ser nagħmel il-ħila tiegħi. Iżda nitlobkom biex ikolkom ukoll rwol attiv, titkellmu ma' rappreżentanti nazzjonali tagħkom u tqajmu din il-kwissjoni fuq livell nazzjonali fil-Parlament Nazzjonali, tissiednu kumitati mill-Parlament Nazzjonali ukoll biex namlu xaġa konkreta, din mhix kwistjoni tal-qogħdu inwaħlu f'dak u fliħor, din hija kustjoni serja. Grazzi. Thank you, Commissioner, for your engagement. La diskussjoni è chiusa. Grazzi tassew, nal dan id-dibattitu issa naddu għal dis